komunità tal-Madagaskar, iġifiri. Aħna suppost ħankunu nistaw nejnu l-Madagaskar jeleb dawn il- eh, żmien diffikultu sissa eh, nofsi oħra nivutaw fuq eh, dan il-punt jgħid il-President il-punt li jmiss illum huwa il-Guantanamo u il-deċiżjoni tal-pjena tal-mowt il-sur, l-onorevoli Tanok, l-ICR jaħseb li l-pina kapitali eh, hija xi ħaġa li għandha hija marbuta mal-kuxjenza tal-MEP. Għalkemm aħna ovvjament ma naqblux mal-pena tal-mod il-fatwa wkoll però illi hawn ħafna ċittadini li huma favur il-pena tal-mod il-reżoluzzjoni il pena tal mod il reżoluzzjoni il E, t-tireferi għal pina tal mod fuq terroristi perikolużi l-maħasbu wiex darbtej biex e, joqtlu eluf ta' ċittadini. Aħna unfasslu din ir-rezoluzzjoni jiena per eżempju ġiet f'moħħit il-att terroristiku li sar f'Londra. Il-konsekwenzi ta' dawn it-tip ta' E, ta' attakki huma kbar. Il-kamp uh, ta' detenzjoni huwa riflessjoni ta' sitwazzjoni u illi jirrifletti wkoll kif il istati Uniti qed taħdem kontra il-terrorizmu l-Stati Uniti eh, trid tara illi jkun hemm is-salvagwardja Kolla fil-rati ċivili jekk jista' jkun f'dawn il-proċessi. L-Ewropa hija kontra il-pena kapitali għandha tiġi eh, projbitja projbita u il-rappresentant oli tal-Unjoni Ewropea u l-presidenza il-ġdida għandhom Eh, jgħidu eh, dan b'mod ċar il tkun xi ħaġa eh, veru kera illi abdal Rahim Naxiri jitpoġġa jiena ta' din is-sentenza tal-mot. Il-President Obama jixti waqaf din it-tip ta' il-legazija suppost u kol ħatinala nistaw nipruvaw ninsistu biex tiġi riversjata eh, din is-sitwazzjoni minħabba illi l-proċess ma jkunx wieħed ġust. Anka illi eh, iż-żamma eh, id-detenzjoni bla limitu għandha titneħħa jew jiġu akkużati jew jinħelsu. Il-sura Rashim mal-Naxiri ilu ħafna f'detenzjoni, anka kien f'detenzjoni fil-Polonja u l-Polonja li tal waqt ikollhom il-presidenza għandhom eh, jaraw illi eh, din il-persuna eh, tinata il-ġustizja proċess ġust u wasal iż-żmien illi nirranġaw l-affarijiet kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa. Thank you. We have a, we have a blue card by Mr. Kaczmarek. L-Onorevole Kaczmarek għandu blue card, eh, l-Onorevole Gomez li taċċetta l-blue card. Għandi din il-mistoqsija. Min fejn inkisbet din eh, l-informazzjoni dwar il-ħabsijiet segreti fil polonia fejn ġibtak joġbok din informazzjoni tal-ħabsijiet f'pajjiżi fil-Polonja? Mr. President. President, dan il-Parlament eh, għamel investigazzjoni fuq il-programm li seħ Renditions Program u morna fil-Polonja f'żewġ pajjiżi u rafej kien hemm allegazzjonijiet ta' ħabsijiet sigriti. Il-pajjiżi eh, kienu il-Polonja u r-Rumanija sa dan it-tant nafu wkoll illi kien hemm xi ħaġa wkoll fil-Litwanja fejn qed issir ukoll investigazzjoni parlamentari hemmhekk aħna eh, din għalhekk nistennew illi l-Presidenza l-ġdida Pollakka tagħmel investigazzjoni kif suppost biex toħroġ il-verità dwar din allegazzjoni li hija daqshekk serja. Grazzi ħafna. nara żewġ blue cards oħra imma aħna ma nistgħux nagħtu blue cards li risposta eh, li tkun ingħatat. L-Onorevoli Bergija. Grazie President, il-GOA u l-NGO id-deċidow li ma jassoċaw li l-om infusom ma din il-rezoluzjoni dwar il-Guantanamo aħna narfu il-kontenut tagħha nħossu li wadajef wis u meta għajti ix eh, li dinja mozzjoni ta' rezoluzzjoni il-lingwaġġ dajjef eh, li għaw l-użat eh, tal-pajis li qed li jiddefendi ġitiet tal-bnidem, pajis li appoġġa il-pena tal-mot, U nafu xabbużi saru anka fisem il-ġrida kontra terrorizmu e, il-fat li għedin emek fil-Kuba għawa għalek biex jaħirbu mill-ġustizja Amerikana propja. Dan din id-detenzjonija waħda arbitrarja ħafna drabi u ħafna minnhom ħafna mill-priġunieri ġew torturati kien hemm torturat fir-Rumanija u fil-Polonja u anka fil-xi pajjiżi oħra Baltiċi u ma naħsibx illi aħna nistgħu eh, nitolbu illi jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem barra mill-Unjoni Ewropea meta din laqas biss tiġi rispettata fl-Unjoni Ewropea nifisha. Um, ehm, dan mhux il-mod kif aħna nistgħu eh, ninkoraġixxu l-drittijiet tal-bniedem mad-dinja kollha. Aħna rridu ovvjament nitkellmu kontra il-pena tal mod għal Raħim al-Naxiri u anke għal oħrajn Aħna eh, nafu illi eh, l-oba ma marlura fuq dak li kien wieħed qabel. Għanna blu kard oħra hawnhekk Onorevoli Berġa u anka Gomes eh, l-onorevoli Berġa jaħseb illi eh, dawn l-akkużi kontra il-Romanija kif u kontra il-Polonja ħajjejn il-kas ta' għalna xiri u blima mot. Eh, li wieħed jitkellem dwar dawn l-akkużi ħaj jippermettina li nsibu soluzzjoni biex aħna naraw li din il-pena kapitali ma il-rezoluzzjonija dwar aħna konna fl-istess laqa ma middera ma nix edin uh, ninterpretaw l-istess laqa bl-istess mod. Jiena ma naqbilx ma nuqqastu ta' bilanċ u ta' imparzjalità Eh, bċertu każi ninsistu fuq ċertu miżuri u fuq oħrajn le fil-laqa ta' preparazzjoni aħna qabilna fuq ċertu affarijiet. Ordinary speaking time. Da, mulċumess mult. Grazzi, Sur President. Anzi, Sur Tanok bil-Blue Card il-mibeda kien indirizzata lejn l-Istati Uniti eh, u l-gwerra tagħha kontra il-terrorizmu ma mhux il-pina kapitali. Qatt ma smajtkom titkellmu kontra pajjiżi bħal Kuba u anka ċina fejn din hija ħaġa komuni. Is-Sinjura Verġa. Sur Tanok, nixtieqek tirreferi għal l-istqarrijiet tiegħi fuq Kuba. Jiena għedt li jiena nikkundanna il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem kull imkien fid-dinja, fil-Kuba u f'kull post ieħor. Int m'għandekx għalfej ta' prova tgħallem li fuq din il-kwistjoni. Jiena ma niddefendix l-insara kontra il-Musulmani, jien niddefendi in-nies kollha li għandhom jgħixu ħilsa u indaqs fuq dan il-pjaneta. Grazzi. Issa, is-sur preda fil-ħin normali tal-kelma. Tal Grazzi ħafna, sur President. Is-suġġeriment li nixtaq nagħmel jiena huwa li niffukaw propju fuq dan il-każ konkret għal naxiri teżisti il-possibilità li inneħħu l-pina kapitali fil-każ tal-proċeduri li jidru qudiem il-Kummissjoni il-Kumitat Militari. L-Onorevoli Tanawk fakkar propju dan il-punt. Anna xiri ġi akkużat ta' parteċipazzjoni fi reati gravi ħafna, attentat kontra eh, il-Rig Amerikana u oħrajn. Il-pozizjoni tagħna hija kontra eh, il-pina kapitali mal-daqsant irridu ngħidu lill awtoritajiet Amerikani biex ma jagħtux din tip ta' pina. Minnaħa l-oħra għall grupp tal-PPE rabta transatlantika soda hija priorità dejjem kienet priorità u din din hija bbażata fuq l-eżistenza ta' valuri komuni, ġifieri rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Jiġri aħna nirrifjutaw dawn il-latti, nikkundannaw dawn l-atti terroristiċi, nikkundannaw dawn l-attentati. Iġviri l-ewel nitkellmu fuq id-demokrazija, mbagħad niddefendu ċertu dittaturi. L-Onorevoli Gomes għandha blue card taċċetta jew le? Surpreda, x'għandek xi tgħid għal fatt li dalodu f'dan il-Parlament ħafna kollegi inklusi jiena smajna li sur Thomas Hammerberg, il-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bnidem tal-Kunsil tal-Ewropa, U din il-mistoqsija ġiet indirizzata lilu u qal b'mod ċar li fil-fatt kellu konferma fuq suspetti seri tal-eżistenza ta' dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni sigreti fil-Polonja, fil-Litwanja u fil-Rumanija u li qed jippretendi li l-investigazzjoni tikomplu. Sur President jiena nixtieq ngħid li jiena mandi xej kontra l-Istati Uniti, jina nammirom l-Istati Uniti għax jiddefendu l-Istat ta' dritt u id-drittiet tal-bniedem. L-Istati Uniti li jiddistingu li l għom fusom mit-terroristi li fil-fat huwa l-għan taħħom li neħu mill-Istat ta' dritt u li jiksru dawn id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Mr. Preda. Għazafna għadr kelma l għura l-Sur Preda. Grazzi ħafna, Sur President. Onorevoli Gomes, f'dan il-kas irrit ngħid li dispiċini ħafna l-fatt li f'dawn id-dibattiti kollha ma tirrispettix il-pożizzjoni ta' Rumanija. Ir-Rumanija huwa stat membru tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu nafdaw lil imsieħba tagħna l-awtoritajiet ta' Rumanija dejjem taw ħallew għad-dispożizzjoni l-informazzjoni kollha dwar din il-kwistjoni din dan l-isħarriċ internazzjonali. Iġbiri l-aeroport ta' Kostanza, ta' Bukarest, il-bazi ta' ċentru satellitari. dejjem kien hemm atmosfera ta' kollaborazzjoni. Mem lebda tip ta' konferma kredibbli ta' dawn il-fatti. Jiena ma nistax nifhem għaliex f'din il-loba aħna maħniex qed nafdaw stat membru sieħeb tal-Unjoni Ewropea. Ġbit, ħawdux il-pajis tagħna ma pajizi oħra li qed nitkellmu fuqhom illum. E, nofs minut oħra u blue card oħra. Mbagħad ħajkollok 30 sekond oħra biex twieġeb. Is-Sinjura Verġjat. Jina kelli kumment biex najt li s-surpreda qed jitbiet mis-sitwazzjoni li qegħdin niddiskutu, sempliċiment biex jagħti appoġġ li rumanija Jina jiddispjaċini għal fatt li hu għala affarijiet kontrija, tkellem kontrija, Jiddispeċini jina għat ma defendejt lebda dittatorjat fid-dinja lawek u mkien. Jina dejjem tkellimt kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bliedem isiru fej jisiru madwar id-dinja. U jina ninsisti li inti tirtira l-istqarrija li għamilt fuq, ninsisti fuq dan il-punt. Grazzi xin it-tweġiba tiegħek, Sur Freda. aħna għajdin nitkellmu dwar mistoqsija ma fil-fat ma saritx mistoqsija, jiena rrit ngħid li jiena qed jidir li huwa hija xi ħaġa illeġittima li tpoġġi fuq l-istess livell id-demokrazija bħal dik li hemm fl-Istati Uniti jew inkella fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi soċjetajiet fejn l-eżerċizzju tal-poter huwa wieħed awtoritarju, totalitarju mimli abbuż lejn il-ċittadini tal-pajis stess. Jiena dak li provajt ngħid, issa jekk l-onorevoli Verġja ħasset li ħadet għalija għal xi raġuni jew aħra jiena jiddispjaċini u jiddispjaċini li ġara hekk. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lil kellim li miss ġbir Sinjura Weber. Thank you, Chair. Grazzi, Sur President. Jiena ma nafx kaħni aħniex votaw issa, ma eventwalment sum votaw wara dan id-dibattitu kollu. Jiena naħseb li din ir-riżoluzzjoni eżempju ċar ta' xi fisser li nkunu konsistenti mal-prinċipju u l-valuri tagħna stess għalix dan il-parlament esprima li l-nifsu f'numru ta' okkazjonijiet kontra il pina kapitali issir fej issir kif ukoll dwar xirfisser il-proċess tal-liġi. U dawn iż-żewġ drittijiet fundamentali huma friskju fil-każ ta' naxiri Għaliex dan il-proċess tal-liġi jeskludi l kondizjonijiet militari u aħna diġà kritikajna sistema għaliex qed tfalli mhux qed jirnexxila tilħaq l-standards internazzjonali fuq il-smieħ ġust. Minn barra dan f'dan il-każ il-ċittadin ta' Saudi Arabja qed jiffaċċa il-pjena kapitali skont kummissjoni militari. U fl-2009 il-rapporter speċjali kien talab mod speċifiku l-Istati Uniti biex ma jagħmlu l-ebda prosekuzzjoni kapitali u d kumitati militari. U il-grupp liberali ta' dan il-parlament aħna determinati nġildu il-terrorizmu. Iżda minnajr ma natu konċessjonijiet meta niġu għal rispett ta' drittijiet fundamentali u l-libertajiet fundamentali. Grazzi ħafna, Sinjura Weber. Issa naddi il-kelma lil-Sinjura Loħbiler. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju il-gvern ta' bħalissa fl-Istati Uniti tkellem kont, anzi, tkellem favur li il-kamp ta' detenzjoni ta' Guantanamo jenala. Iżda ma imma kienux konsistenti fl-implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni. Inkluż l-eluq tal-Komissjoni Militari, għaliex memx livelli tajbin għal smieħ ġust, u hija ħaġa drammatika ħafna waħna qed nippretendu li llum ħajkun hemm fil-fatt din is-sentenza din il-pena kapitali li tiġi imposta. Għaldaqstant aħna qegħdin nisolbu l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea l-Istati membri kollha biex jagħmlu kollox biex jassiguraw li għandna xiri ma jisfiċċax jingħata il-pena kapitali u jinqatel. U aħna nixtiequ li nintroduċu moratorium ħalli naraw l-iżviluppi fil-ġejjieni. Illum għanna 96 stat li eliminaw il-pina kapitali u dawk li qed jinsistu li xorta waħda ikollom din il-pina huma biss 58 illum il-ġurnata li hija xi ħaġa pożittiva. Is-sur għanna xiri inżamm ġo ħabs sigrit fil-Polonja li twaqqaf mis CIA u ġi torturat mod aħra xal daqstan taħna naħsbu li għanna ftit responsabilta għal din is-sitwazzjoni rridu nittrattawa u għal daqstan jekk aħna nwarbuha u noqogħdu kwieti dwarha din mhix soluzzjoni aċċettabbli għallum. Għal daqstan aħna naraw li m'għandux l-iskop li nqogħdu nitkellmu dwar jekk aħna xed inkunu kontra l-Amerikani u kontra Ewropej, irridu naraw x'inhu mal-fatti u nittrattawhom. sant nixtieq nirreferi għas sorsijiet li semmiet il-Sinjura Gomes kif ukoll fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat ma' rapporter speċjali min-naħa tan-Nazzjonijiet Uniti, ġifieri għal dak li għandu xaqsmu terrorizmu, eċetera. Nirreferi għal dokument verament eċċellenti li wera li fil-fatt kien hemm dawn il-ħabsijiet li twaqfu fil-Polonja mit-CIA Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil-kellima eh, tal-gruppi politiċi. Nibda bis-sur Posselt għal PPE. L-Istati Uniti miex l-ikbar demokrazija, jattilet l-ikbar demokrazija fid-dinja. Iżda jena naħseb li jekk ħatħares lejn it-tieni l-ikbar demokrazija ġifir l-Unjoni Ewropea, jena naħseb li mhix xi ħaġa politikament li tista' tkun tattana biex naraw kif dan is-suġġett tant serju qed jintuża biex jintinqala polemika. L-isħubija mal-Istati Uniti hija bbażata fuq drittijiet tal-bniedem. Issa aħna qegħdin niġġieldu għal liġi internazzjonali iżda Guantanamo fil-fatt qed tisfida din il-liġi internazzjonali din zona barra li tinsa barra mill-liġi internazzjonali. Aħna rridu li nkunu kostituzzjonali. U dawn miżuri mhumiex kompatibbli ma' hekk, qegħdin niġġieldu għad-dritt tal-ħajja u l-pina kapitali mhijiex kompatibbli. Aħna qegħdin nġildu favur id-drittijiet tal-bniedem u dawn qegħdin għom fi Guantanamo. U għalek li rridu najdu mod ċar li l-sieħeb importanti tagħna ġivi l-Istati Uniti li aħna ma din il-ħaġa. U fil-fatt din kienet il-pożizzjoni tal-Parlament eh, fil-gruppi kollha mill-bidunet u ċertament il-pożizzjoni tal-PPE li il-Guantanamo trid tiġi magħluqa. Anka terroristi għandhom id-drittijiet tagħhom. Iżda ovvjament irridu jagħmlu l pjena ta' ħabs tagħhom fl-interess tal-vittmi u tal-membri tal-familja tagħhom mela. Għanna blue card mis-sur Tanok. Int les li taċċetta l-blue cards sur Posselt. Fl-opinjoni tiegħi l-ikbar demokrazija ovvjament hija l-Indja. Iżda qatt ma smajt l-Unjoni Ewropea tissejjaħ bħala pajjiż. Ġviri, tista' tikkonferma li dan hija din hija l-opinjoni tal-grupp tiegħek, jiġifieri li l-Unjoni Ewropea pajjiż bħal Brażil eh, u l-pajjiżi kbar l-oħra madwar id-dinja? Sur Posselt. X'in l-opinjoni tiegħek? biex imur lura Winston Churchill. U kien qal irridu noħolqu xi ħaġa li hija simili bħal mm, speċi ta' Stati Uniti tal-Ewropa. Issa Sur Paletski, fisem il-grupp tal soċidemokratiċi Sur President, il-fat li għadha teżisti l-pina kapitali fl-Istati Uniti kif ukoll is-sitwazzjoni fi Guantanamo Bay qed eh, il-rabta tagħna mal-Istati Uniti kif ukoll eh, drittijiet tal-bniedem. Jiena napprezza l-fatt li Obama qal li jrid jala Guantanamo, iżda għadna ma rajniex l-azzjoni deċiżiva mill-naħa tal-Gvern Amerikan biex fil-fatt jagħmlu dan jew inkella jagħmlu riforma tas-sistema tagħhom biex jitrattaw il-ħabs partikolarment fil-kas ta' al-Naxiri frankament huwa impossibbli li wieħed jifiem lil ċittadini madwar l-Ewropa jew madwar id-dinja għaliex il-pjena kapitali li ġiet abolita fl-Ukrajina, Russja, l-Azerbajġan, kull imkien fl-Ewropa ħlief il Russja għadha teżisti fl-Istati Uniti. Jiena naħseb li mhux ħajaddi ħafna żmien qabel ma jkollna aħbar tajba min-naħa tal-Istati Uniti. Grazzi. I thank you, Mr. Paletskis, Madam Shark. Grazzi sur Paletski naddi issa il-kelma l-Sinjura Xak. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, ħadd muħa ma jaqbilx li jridu niprevjenu il-terrorizmu u li terroristi jridu eh, jitponċew u dimqorti. Iżda fil-ġlida kontra it-terrur edin nimminaw propju dawk l-istess drittijiet li aħna edin niprofaw niproteġu. Jekk aħna nippermettu li innaqru mill-drittijiet tal-bniedem, ħankunu qed inħallu i terroristi jirbħu. Jekk ma naġixux mod ġust, ħankunu inqas kredibbli u dajfa il-diskors ta' Obama fuq il-gwerra kontra il-terrorizmu kienet waħda importanti ħafna mal-fat li għadna marna xinnix nal-u għadu mal-uix et et eh, et wassal biex il-klim tana jkun firaħ u irridu noqogħdu attenti ċertament jekk ikun hemm tortura ta' ċittadini fil-Ewropa mm, stess. Irridu nħarsu lejn l-istorja eh, riċenti tagħna, rridu nkunu nistgħu nitkellmu dwar dawn il-pajjiżi li huma involuti, anke f'dan il-Parlament għalkemm din isa xi ħaġa diffiċli. L-Istati Uniti L-Unjoni Ewropea rridu jaħdu flimkien biex nindirissaw dawn it-teddidiet. Mod ġenerali għandna valuri l-istess. Iżda dawn id-differenzi fl-opinjoni fuq il-pina kapitali li jina kontenta najt li approbita kompletament fl-Europa, ma t-tinix bizzejet kredibilta, jeneħdu eżempju. Aħna marufa għal rispett ta' dritti tal-bniedem, ma importax jekk aħna qed nitrattaw maħbib jew edewa tagħna, grazzi. Madam Shake, next speaker. Grazzi, Signora Shake, issa Signora Hautala. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nirringrazzja dawk il-kollegi kollha li fakru li jekk aħna naħsbu fuq id-drittijiet tal-bniedem din tista' tkun ibbiżata biss fuq trattament l-istess għal ksur ta' drittijiet ta' bniedem kull imkien. Jiġifieri dan kemm jekk iseħħux fl-Unjoni Ewropea jew barra mill-Unjoni Ewropea u jina nemmen li issa wasal iż-żmien li il-Parlament Ewropew jerġa' jagħti daqqatajn oħra lejn xista jkun l-involviment tal-istati membri eh, f'dawn ir-renditions u f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni segreti x'kienet x'kien ir-rwol tal-Unjoni Ewropea. Jien naħseb ma nix nibżaw nifaċċaw il-verità u ċertament il-Parlament Ewropew permezz ta' rapport ġdid fuq din il-kwistjoni jista' jagħmel xaqda u fuqa. Kif ukoll neliminaw dawn dawn is-suspetti mhux ġustifikati. U bħalma diġà issemma dal-għodu il-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Bniedem, is-Sur Thomas Hammerberg, eh, spjegana li din mhix istorja li inqalqet hija xi ħaġa li għadha għaddejja u li hu verament jixtieq li il-Parlament Ewropew jikkopra flimkien mal-Kunsil tal-Ewropa fuq din il-kwistjoni tant importanti, grazzi. Madam Hautala on behalf of the Greens and... Mela dak kienet is-Sinjura Hautala fissem il-ħodor u jisana dil kelma fissem il sur Murphy, anzi nat il kelma il sur Murphy fissem il-Gwe. Grazzi, President. L-ipokrizija tal setat imperialisti u din il-klim ta' drittijiet tal-bnidem qed narawha propju wara il-wire li fil-bajja ta' Guantanamo u il-files ta' Wikileaks u rewna stampa aktar ċara ta' eżattament x'tip ta' ksur tal-bniedem eh, sar hemmhekk bħal waterboarding jew tortura oħra biex joħorġu stqarrijiet U kienem min inżam fi Guantanamo mingħajr ma kienem provi bizzejet wara li jinżammu hemm. U Obama mhux biss mar lura fuq il-kelma tiegħu li jala eh, din dan il-post iżda wkoll qed ikomplu jkun hemm il-priġunieri hemmhekk. Din ġiet tingħalaq mill-ewwel Dawn il-ħabsijiet kollha sigriti ta' CIA irrid jingħala l-użu tal-aeroport ta' Shannon fl-Irlanda irrid ma jibqax jintuża minn dawn it-tip ta' nies u din il-trattament barbaru għandu jieqaf. Grazzi Sur Murphy. Right blue card ta' sur ta' Surpreda. Lest li taċċetta? Mela Surpreda fidejk. Sur Murphy. Jiena nixtieq insaqsih jekk tistax tajt eżattament kif jiġu torturati il-priġunieri politiċi f'Kuba. Tista' tgħidilna? Mr. Murphy. Mr. Murphy. Simili għas-sinjora Veġa, jiena ma napoġġax it-tortura, l-abbużi ta' drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Guantanamo Bay, qegħdin nitkellmu dwar eh, ħabsijiet sigriti, dwar eh, abbużi ta' drittijiet tal-bniedem u naħseb dan qed dawn qed jitwettqu fl-ikbar seta' imperjali fid-dinja l-Istati Uniti u rridu nikkundanaw anke hawnhekk. Grazzi il-kellim li miss l-Earl of Dartmouth. But let's put it in Ejja, naraw l-affarijiet f'ċertu perspettiva. Il-priġunieri huma ta' 775 ġewwa Guantanamo. Jekk naraw l-emiċiklu bħalissa eh, konna fejn impoġġuhom kollha kemm huma dawn il-persuni il nżammu ġewwa Guantanamo. Ovvjament dan il-Parlament huwa mħasseb ħafna dwar il-libertà individwali u wkoll il-proċess legali u dan jagħmel sew li jaħseb hekk iżda irridu nirrikonoxxu illi ċertu detenuti huma problema. Pereżempju kien hemm ċittadin mir-Renju Unit li meta ġie arrestat ġewwa l-Afganistan fejn kellu armi u kien qed jilbes it-turban tat-Talibani qal li huwa kien ġewwa l-Afganistan biex jagħmel kors tal-kompjuter it tħassib tal-Parlament dwar il-proċess legali ġewwa Guantanamo huwa eh, tassib li impressjonana iżda il-libertà individwali naqduha aħjar jekk il-Parlament jieħu aktar interess fl-operazzjonijiet u fit-ħaddim tal-mandat tar-rest Ewropew. Il-mandat tar-rest Ewropew bin-natura tiegħu jaqbes il-protezzjoni legali mill-arrest arbitrarju u 500 miljun persuna fl-Ewropa huma soġġetti għalih bħalissa hemm 171 detenuti ġewwa Guantanamo. Thank you. Now I will give the floor to Grazzi, issa l-Onorevoli De Silvestris. President, aħbar ta' ħames tiemilu illi ħames Eh, awturi tal-attakki kontra Twin Towers ġew akkużati mod formali għattini darba. U ek l-amministrazzjoni ta' Obama fetħed mod formali l-possibilità li tiftaħ proċess qudiem il-Kummissjoni Militari tal-Ħabs ġewwa Guantanamo. Nikkundannaw dawn l-attakki terroristiċi u nikundannaw terrorizmu fundamentalista. Iżda naħseb xorta rridu nħedġu li tiġi abolita l-użu tal-pina tal-mewt fi ċirkostanzi u fil-każijiet kollha għaliex aħna kontra kull ksur ta' drittijiet tal-bniedem fundamentali dejjem u f'kull post li dawn iseħħu. Aħna wkoll akkużajna il-ksur ta' drittijiet ta' Guillermo Farinas li huma huma tħallix jiġi hawnhekk ġewwa Strasburgu biex eh, jiġbor il-Premju Sakarov. Il-kollegi tal-Gwe ma rridux li dan dan jiġu għaliex qalu illi din kienet xi ħaġa illi qed tiġi strumentalizzata b'mod politiku. L-Onorevoli Hennen. Merci, Monsieur le Président. L'exemple type de comment... Grazie, grazie, President. Dan huwa eżempju ċaru tont ta' kif id-drittijiet tal-bniedem edin jiġu użati u manipolati mill-Unjoni Ewropea. Aħna maħniex nakkużaw l-Istati Uniti għal mod kriminali ta' kif huma qegħdin imexxu Guantanamo. huma permettew ukoll illi jkun hemm nies li jiġu u torturati fil-priġunieri ta' CIA xi ngħidu dwar il-minorenni għandna tfal soldati illi ġew imwafqa miżmuma u torturati mill-Istati Uniti ġewwa Guantanamo. Fl-istess waqt aħna nakkużaw ukoll dittaturi orribli. Id-drittijiet tal-bniedem għanna narawhom bħala drittijiet universali minn natura tagħhom. Aħna rridu l pożizzjoni tagħna tkun immexxija mir-rieda illi inservu lin-nies, naqdu lin-nies u nittama li l-Istati Uniti u hekk jagħmlu wkoll. L-istess nagħmlu kieku jkun hemm stati membri tal-Unjoni Ewropea li jkunu involuti, irridu niżguraw li jkun hemm konformità ma' drittijiet tal-bniedem u rridu li t-tortura tieqaf Guantanamo għandu jenala. Irridu nerġaw natu l-integrità tat territorju kuban lil Guantanamo. Issa il-proċedura KHDI, is Kukan. colleagues, just... Grazzi tal-mikrofonu. Id-dritt tal-ħajja għandu post speċjali fost id dritti tal-bniedem. Il-pina kapitali memx loka fis soċjetajiet demokratiċi l-Ewropa illum hija l-unika reġun fid-dinja fejn il-pina kapitali m'għandix post. L-eċezzjoni ċertu diqa tal-Belarusja. Nixtieq nisħa l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tiġi abolita il-pina kapitali kullimkien. M'għandniex dubju illi rabtiet transnazzjonali hija ta' valur kbir għall-Unjoni Ewropea kif ukoll kooperazzjoni reċiproka tagħna fil-ġlieda kontra it-terrorizmu. Iżda jiena nixtieq naħtaf din l-opportunità biex nappoġġa is-sejħa lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti biex huma ma jdurux lejn il-pina kapitali fil-każ ta' Abd al-Rahim al-Nashiri. Biex nikkonkludi na nisjab mal-kollegi kollha illi ħeġġu lil dawk il-pajjiżi illi għandhom il-pina kapitali biex huma jsegwu il-mudell Ewropew. U inneħħu il-pina kapitali. L-eżekuzzjonijiet kollha isiru fejn isiru jridu jiġu ikkundannati. Grazzi Sur Kukan is-Sinjura Retu to the year last uh, controversies, I just want to say that I... Uh, dwar dawn il-kontroversi jena nishtiq ngħid li jiena naqbel mal-kollegi li qegħdin jgħidu illi meta aħna nopponu pajjiż partikolari irridu niżguraw illi konna tarif kollu meħtieġ. Ma naħsibx li huma standards doppji xi hawnhekk, standards doppji hawnhekk, imma qegħdin nitkellmu dwar l-onesta u l-professjonalità. Dwar is-suġġett tagħna ovvjament huwa r-responsabilità tal-Istati Uniti illi tneħħi il-pina kapitali. Il-relazzjonijiet transatlantiċi huma bbażati fuq sett ta' valuri komuni u nittama l-autoritajiet tal-Istati Uniti inneħu l-pina kapitali. Jina nishtiq inwieġeb l-kollega tiegħi. Aħna ma nissottovalutawx l-fobija strateġika tagħna mal istati Uniti, aħna rridu din l-istrateġija din nisħubija għal pajjiżi tagħna. Mhux biss għal Partit Popolari manka għal Grupp Soċjalista rabtiet ma l-Istati Uniti kienu u ser ikunu priorità anke għal ġejjieni. Grazzi. Qed nara sur preda Iżda fil-proċedura catch DI aħna ma natux l-opportunità għal blue card. Apparti minn hekk diġà kellek biżejjed ħin biex titkellem jgħid il-President. Is-sur Romweva Imweda. Uh, I wish to stress the case Jiena nixtieq nitkellem dwar il-każ tal-Naxxiri. Dan huwa emblematiku mhux biss minħabba Guantanamo pena kapitali imma wkoll għaliex huwa wieħed miż-żewġ vittmi ta' detenzjoni segreti fl-Ewropa huwa ngħata status ta' vittma fl-investigazzjoni flimkien ma' qabu Subadja. Il-proċess ta' eh, responsabilità jista javvanza fl-Ewropa u għalhekk jiena nemmen illi r-reżoluzzjoni aħarija ikun fiha appell ċar għal investigazzjoni effettiva fil-kompliċità tal-istati membri u ir-renditions. Iżda huwa importanti li dawn naqduh ma' rapport tat-TDI u kol ma' rapport tal-Kumitat Libe fuq dwar rapport fuq inizjattiva propja dan huwa meħtieġ biex din il-kwissjoni tibqa' fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Ferreira. Sur President. Grazzi, Sur President. Dak li għandna qoddimna hawnhekk huwa eżempju ta' diqa ieħor dwar l-standards doppji illi spiss eh, seħ f'din il-Kamra. Għandna ksur ta' drittijiet tal-bniedem mingħajr tal-awtoritajiet tal-Istati eh, Uniti. Arresti arbitrari, il-prattika ta' tortura u l-pina kapitali. Dan il-ksur sar kompliċità mill-istati tal-Unjoni Ewropea illi taw id-disponibilità tat territorju tagħhom lis-CIA. Ma dan ukollu din il-mozzjoni konġunta ma tgħid xejn, ma tikkundannax l-awtoritajiet tal-Istati Uniti jew inkella lill kompliċi tagħhom fih dan l-Unjoni Ewropea meta nitkellmu dwar pajjiżi oħra aħna nkunu lesti li nikkundannawhom. Domandi tagħna saru rikjesti jekk naraw paragrafu wieħed ta' riżoluzzjoni huma qed tisqu dwar l-importanza tar relazzjoni transatlantika bbażi tal-istat ta' dritt u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Naħseb illi dan jgħid ħafna dwar dan id-dibattitu tal-lum. President, aħna rridu nerġaw natu l awtorità lil Kuba għal dan il-parti tat territorju li huwa okkupat mill-Istati Uniti. Il-kellima li miss. Grazzi, grazzi President. Jina żgur illi kulħadd jaqbel illi l-Unjoni Ewropea trid tkompli tifforma parti mill-ġlieda kontra terrorizmu internazzjonali. Iżda jiena Ma rridx illi din il-ġlieda issir għaskapitu ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea għal bosta żmien tkellmet kontra l-pina kapitali u dan japplika wkoll għal każ tas-sur għal naxiri. Jiena nemmen illi aħna rridu naraw x'inhu ma l-eruq ta' terrorizmu jekk aħna rridu nkunu effettivi. Ir-rabtiet transatlantiċi tagħna huma bbażati fuq valuri universali, il-ġustizzja u l ekwita Għalhekk jiena nemmen l-Istati Uniti trid tagħlaq Guantanamo u kol trid tagħlaq il-Kummissjonijiet Militari. Il-kellim li jmiss Onorevol Kaczmarik. Wielu posłów mówiło o dowodach na istnienie więzień w Polsce i... Ħafna kollegi semmew illi hemm prova li kien hemm ħabsijiet segreti, segreti fil-Rumanija u fil-Polonja. Inti għandek prova illi ġiet applikata t tortura Tista' jekk jogħġbok tibatinna din ix-xhieda tista' tibata lill prosekuturi ġewwa l-Polonja għaliex aħna għandna investigazzjoni għaddejja bħalissa edda tgħinna l-fondizzjoni ta' Helsinki. Għalhekk jekk għandek xi prova tkun tassew meħtieġa għall-uffiċċju tal-prosekuturi ġewwa l-Polonja li xil dawn nixtiequ ninvestigawhom. Naf li fil-mandat preċedenti tal-Parlament Ewropew kien hemm kumitat speċjali f'dan il-Parlament u wieħed mill-membri issa qed imur fil-mezzi tax-xandir tal-Polonja u jgħid illi hemm provi u l-Parlament Ewropew sab provi illi kien hemm ħabsijiet sigriti fil-Polonja u hemm id-dokumenti iżda meta talbuh biex jurihom id-dokumenti qal li huwa ma rejhomx id-dokumenti. Iżda sema illi jeżistu dawn id-dokumenti. L-aħar kelli ma' Sinjora Assaja. Grazzi, President, kollegi. Ikolli ngħid illi dan id-dibattitu b'dan il-konfrontazzjoni politika li qegħdin narawha mhix ser tejn biex aħna niksbu l-anijiet tagħna. Aħna naqblu illi fl-Unjoni Ewropea bħala prinċipju rridu niddefendu id-dritt ta' kull individu għal proċess ġust u aħna nopponu il-pina kapitali, aħna kontra il-pina kapitali ikun xikun il reat Il Li l-akkużat jiġi mixli bih. Fil-kas tal l-akkużi ta' Abdal Naxiri dawn huma serji waslu għall-imwiet ta' persuni iżda aħna irridu ngħidu illi aħna maħniex niddefendu il-terrorizmu, aħna niddefendu id-dritt li għandu kull persuna illi kollu proċess ġust. U aħna nappellaw biex tiġi abolita il-pina tal-mewt. Ettinger. Issa il-Komissjoni, il-Komissarju Ettinger. Signori, eh, onorevoli membri, l-Unjoni Ewropea qed taħdem kontra it-terrorizmu ma l-Istati Uniti tal-Amerika. U emek aħna eh, niproteġu id-drittijiet tal-bniedem. Il-ġida kontra il-terrorizmu hija importanti ħafna u f'Ġunju ta' din is-sena aħna u l-Istati Uniti ħriġna b'dikerazzjoni komuni dwar il-ġlida tal- kontra terrorizmu, iġifiri qegħdin eh, ngħidu li terrorizmu eh, imur kontra il-liġi internazzjonali u drittijiet tal-bniedem u qegħdin ngħidu wkoll però il-proċessi eh, fuq każijiet ta' terrorizmu għandhom jimxu b'mod ġust, b'mod pubbliku u jimxu ma' liġijiet internazzjonali u għandhom jisaxħu b'mod tajjeb. L-Europa, l-Unjoni Ewropea, edha segwi il-kussjoni tal-elu tal-ħabs ta' eh, Guantanamo Bay u eh, l-Unjoni Ewropea eh, ħadet pjaċiri li sente ilu l-President Obama kien ħabbar il lu tal-kamp fi żmien sentej. Aħna fil-fat bilna fuq afas e, anka li kien jirrigwarda wkoll il-ħelsien u uh, l-uħ ta' ċertu eh, priġunieri fl-Unjoni Ewropea u anka Beta, eh, nitkellmu dwar miżuri tal-elu, u eh, ukoll iridu nikoperaw mal-Istati Uniti, però kena ukoll din sena rajna koll, Eh, illi kien hemm priġunieri li kienu ilom ħafna detenuti fil-kamp ta' Guantanamo u għalhekk aħna eh, tlabna li eh, dan il-kamp jingħalaq kemm jista' jkun malajr l-Unjoni Ewropea u l-istati membri ma jaqblux mal-pena kapitali taħt l-ebda ċirkostanzi għax Eh, tmur kontra eh, dak illi aħna nemnu fih, għalhekk aħna qegħdin nintolbu lill istati Uniti biex eh, tneħħi darba dejjem il-pena tal-mot anka fuq livell federali fil-pajis. U dan ifisser illi l-ħabsin kollha illi jistgħu jiġu effettwati Eh, minn din il-pena tal-mot irridu jiġu eh, jusa sissa ma teħdiċ deċiżjoni dwar għal naxiri eh, daw u oħrajn ġew akkużati b'terrorizmu li jistgħu jiġu affettwati minn din il-pena tal-mot imma aħna l-Unjoni Ewropea qed inżommu għajnina miftuħin fuq in-negozjati u anka tkellimna dwar it-tħassib tagħna u tlabna li jkun hemm proċeduri li jkunu ġusti fil-proċessi u l-proċessi jisiru uh, b'mod tajjeb. Issa, għalek id-dibattitu fuq il-Guantanamo issa eh, inala u nivutaw aħna wara li niddiskutu il-punt li misli għal l-Ukrajina, il-kazijiet ta' Julia Timoshenko u membri oħra.